Ja, u qed naraw ukoll il-fatturi tal-nuqqas ta' ċertezza li naw ġifiri pereżempju id-dejn tal- familji, il-household debts, anki ġifiri forsi il-self il il li jsir eh, ta' malaj l-iktar li jkun riskjus hemm min em, jikollu jerġa' jissellef biex iħallas l-interessi tal-ewwel self. hemm min jispiċċa l l-ħabsa ma tkunx jiflaħ iħallas. Iġifieri qed naraw li l-livell tal-għajxin bekk jonqos. Il banik ma jridux jgħinu lil klijenti tagħhom dawn um, jaħdmu għaskapitu ta' dawn il-klijenti il din il-kwistjoni tal-tassel verament hija problematika il dawn il-kumpaniji speċjalment li jagħmlu il-quick loans. Is-sur Schaffhauser, minuta. Sur Draghi, permetti li permetti li nammirak, inti verament għandek wiċċ lit kriżi finanzjarja li qed nistennowa eh, l-speċjalisti kollha tiġi hawn int tgħidilna li kollox mhix jisow. Inti suppost taf u taf fil-fatt li hemm bżonn budget federali għal Europe. Imma dan il-budget ħadd ma riedu, imma l-possibilità kienet hemm biex tagħmilha tuża il-Bank Ċentrali, il-proġett li kien għal Majstat, il-President tal-Bank ta' Investiment u anki tal-BPI tal-Italja. tal bpi tal italja biex verament tifinanza l-ekonomija reali tal-pajizi tan-nofsinhar. Illum ħriġt minn dan u xtrajtu lura 2500 biljun ta' euro sta' dejn pubbliku ġifiri iktar dejn, iktar deficit. Dan huwa um, falliment. Issa Sur Marijas, Sur Draghi. Il-żona ta' l-Euro għandha bżonn tibdil kbir, hemm bżonn li nifu, nabbandonaw dan il- il-ftejim tal-pat ta' stabilità ma nkomplux bih. Li sibi għandu jkun dak il-bank li sellef fl-aħħar stadju u il-pajjiżi hemm bżonn ikollhom il-munita tagħhom anki l ta' politika sa l-ammont li ikollhom fil-kapital fil-kapitali tal-ECB għandna il-Ġermanja pajjiż wieħed li ikompli jigwadanja u l-pajjiżi l-oħra jitilfu biss u jkollhom iktar dejn. Għalhekk li sibi u inti inti anki fuq livell personali għandkom tiskużaw ruhkom man-nies tal-Greċja x'intom u trojka abbejtuna b'dawn il-memoranda biex issalvaw il-banek barranin, kif qal ukoll eh, Sur Dyson Bloom. Is-Sur Van Dalen, President, l-ICB neffa 4 triljun ta' eh, euro ġifiri li jmur lilin mill-GDP tal-Germania. Dawn kienu flus li kienu tajbin għal italja u għal Franza. Issa dawn il-pajjiżi għandhom qatt dejn u anki qatt fost iż żazax Dan il-flejjes huwa tajjeb għal banek għax imħabba ir-rata tal-interessi baxxa, ir-rata tal-imax baxx L-ICB mandux politika qawwija. L-ICB huwa ġeneru Swiss. Ġifiri se konna niffaċċjaw kont u li ħafna peress li l-ekonomija mhux qed tikber brata li nixtiequha u il-gvernijiet iridu jirriformaw imma mhux b'sens ta' unjoni ta' trasferiment imma taxxi u jinvestu wkoll fin-nies fis-sostenibilità. Grazzi, grazzi ħafna. Issa mmorru għal sessjoni tal-KHDI. kollega wieħed, Sur Borgesio. E, eh, meta għanna il-mekanizmu ta' sengil resolution għanna e, Um, korpi oħra li jamlu il sorveljenza tal-banek u jiena nixtieq niġbrilkom l-attenzjoni fuq dan għax il-qorti tal-ġust tal-awdituri qalet li hemm bżonn noqogħdu attenti ħafna dawn tal-aħħar qalu li hemm responsabiltajiet kbar eh, mill-sistema finanzjarja tal-Ewropa. Ġifiri il-fat li biex jiġu salvati il-banek. Ma taħsibx li dan rridu niffaċċjaw ir-realtà. Aħna nirrepreżentaw in-nies, in-nies ta' veru, n nies ta' veru li qegħdin isofru u intom l-ekonomija verament rittuha. Is-Sur Dombrovskis issa għal-Kummissjoni. President, President Draghi, onorevoli membri, fil-introduzzjoni tiegħi jiena tkellimt fuq il- dialogu kostruttiv li il-Parlament Ewropew u l-ICB kien hemm u anki rapport tas Sur Mato naraw li dan id-dialogu għadu għaddej. Imma biex nishti nixtieq ukoll nsemmi punt li nsibu fir-rapport ġifiri li l-bżonn li jkun hemm integrazzjoni finanzjarja fost l-oħrajn biex ikun hemm ġifieri il-trasformazzjoni tal-politika monetarja u biex nispiċċaw bl-Unjoni Bankarja. Nixtieq ngħid li minn 30 proposta leġislativa li aħna għamilna fil-Capital Markets Union fuq tliet proposti biss ġew adottati u hemm ftejim politiku fuq tnejn oħra. Għalhekk aħna qed nistennu li intom tkomplu tappoġġjaw dan il-Capital Markets Project sabiex dejn komplu naraw li anki l-euro tieħu l-importanza fuq livell dinji. Issa nisimaw lil Sur Draghi. Umbat wara nisimaw Sur Mato. Grazzi ħafna, jina nishtiq nirringrazzja l net is-Sur Mato, il-rapporter, għal eh, bicċa xogħol li għamel nirringrazzja u kol. Eh, nirringrazzjakom għal komplimenti kollha li għamiltu lill-ICB u ħan nirrispondi eh, biss l kritika. Mela fuq lidis. Iva, l-ICB dejjem appoġġja lidis, l-ġifiri l-assikurazzjoni Issa, tlet punti fuq l-IDIS, l-European Deposit Insurance Schemes. Um, ikun xikun, e, tkun xitkun triqlin biex naslu għall-IDIS, e e, irrit ikonna IDIS li tkun dejjem fuq il-post, fil-post biex naslu għal dan lan, mux se tkun ħaġa faċli miżuri, kompromessi, negozjati, dawmin bil-fors. It-triq hija mħarbta imma d direzzjoni hemm qiegħda biex naslu għal riżultati aħħarija dak li se tiddeċidu intom kif se timxu l-qoddim, tiddeċidu intom, intom tiġġudikaw dan, dak kollu li tiddeċidu għat musej jikomprometti il-rizultat taħħari. Il-punti ħorf dwar l-IDIS u għalli memx progress ċar sakemm ma jkunx hemm verament tnaqqis tar-riskju kullimkien. Anki jekk għamilna progress kbir fuq dan il-punt għad baqa ħafna xi jsir. U li sibi u rrit ħafna modi u ħafna okkażjonijiet li risk sharing dan il-kunċett jikkontribwixxi għat tnaqqis tar-riskju. Ġifieri biex aħna naslu għal sistema ta' assigurazzjoni li tkun kompletament mutualized hemm bżonn eh, eh, verament nimxu b'dan il, b'dawn il-kunċetti u minn semma l-effetti ekonomiċi tal-politika li ehm, dejjem uża l bank ċentrali meta namlu paraguni qabel l-euro l-dinja kienet tant sabiħa qabel l-euro jiena dawn il-paraguni għamiltom dan l-axħar l-affarijiet mhumiex daqshekk sbieħ għal dawk il-pajjiżi li e, qabel il juro dawn il-pajjiżi li iktar jitikaw li juro ma kinux għaddejjin minn żminijiet sbieħ. Imma il-rata tal- tax-xogħol fl-1998 kienet 59.8% u issa hija 67.3% l-ola li attrajna, ġifiri wara li ġiet introdotta l-euro. Fl-Amerika kienet 73.9 fil-mija fil-98 u issa edha eh, nizlet issa għal 70 Il-lamont ta' postijiet ta' xogħol li nħolqu kienu 9.8 miljun u fl-Amerika kienu 17.2 miljun. Ġifri dan il-paragun irridu għodu attenti għax irridu naraw li nkunu edin inqablu l-affarijiet bl-istess mod, bl-istess unitajiet. Għalek, meta jisaqsuni fuq is-side effects tal-politika monetarja tagħna fil-żona tal-euro, ngħid li dawn l-effetti sekondarji bejn l-2013 fil-ġifri fl-ar zminijiet u l-lum kienu il-fat li ħloqna 9.6 miljon post ta' xol. Jina dan l-ekbar effett sekondarju. Hemm affarijiet oħra il- l-stabilità finanzjarja. Iva, Huwa minnu li fċertu partijiet tal-Unjoni, tal anki tal-Euro area, naraw li fil- il-prime tal- tal- tal-propieta fċertu partijiet ukoll tas-suq tal-bonds. Imma dawn ir-riski se jġibu iktar riski ta' stabilità u risposta li natu li le ovvjament aħna attenti għal dawn il-problemi, noqogħdu ħafna attenti, imma għal dawn is-sitwazzjonijiet lokali ma u huma iġibu il-tibdil fil-politika monetarja, irid ikun hemm il-gvernijiet li jużaw l-odda ta' makroekonomija biex imbidlu il-politika tal-ECB. tal icb tal u dan jagħmluh flimkien magħna. Dawk li indirizzaw ir-rwol tal-ICB u kif qal ir-rapporter l-ICB għandu ir-rwol tiegħu imma ma jistax jimla il-rwoli l-oħra taħattijħor, li huma taħattijħor, li sibi għandu rwol li li limita ruħu għal-politika eh, monetarja skont il-mandat tijaw ma jistax jagħmel ix-xogħol li suppost isir minn ħadd ieħor. Ġifieri. Kif qed ta' spiss anki dalodu dan ettu li l-euro għadu ma wassalx għall-laħja l-ikbar il-benefiċi għal kullimkien fiż-żona tal juro u dan jiġri għal żewġ raġunijiet prinċipali. Ir-riformi jkunu bil-fors li jisiru f'dawn il-pajjiżi ikunu fil-euro jew qegħdin barra mid-żona tal-euro. Ir-riformi jridu jisiru U memx xi modell wieħed li jott tal-pajjiżi kollha dan, e, dan il-modell ivarja minn pajjiż għal ieħor għax kull pajjiż għandu l-istorja tiegħu. Ġifieri din hija l-iktar ħaġa bażika. Jekk ma jkunx hemm riformi ma jistax ikun hemm tkabbir. Umbagħad hemm problemi oħra fuq l-affarijiet li ma jsirux sal-aħħar eh, fl-EMU ġifiri hemm bżonn l-affarijiet li deċidejna fuqhom jitlestgħu, pereżempju l-Unjoni Bankarja. Mbagħad li verament fuq il-Capital Market Union nimxu pass maġġel. U wkoll it-tielet punt li jkun hemm din il-fiscal capacity. Jekk tagħmel l-ewwel żewġ punti u l-Parlament Ewropew għamel verament kellu rwol kostruttiv eh, u għamel xogħol verament siwi fuq din diskussjoni fuq dan l-ewwel żewġ punti l-Unjoni Bankarja u l-Capitals eh, Project, il-Fiscal Capacity, u mbagħad forsi tieħu iktar żmien imħabba diffikultajiet politiċi oħrajn. Kwistjoni dwar x'tista' tagħmel l-ICB fuq ċertu self li taw il-banek li ċittadini li ma jkunux ċadini il-ħqu maħħom. Li sibi ma jistamil xejn fuq dan. Imma <laughs> l-autoritajiet nazzjonali għax problemi ta' protezzjoni tal-konsumatur. L-autorità tal li tipproteġi l-konsumatur trid tara eżattament kif qed isir is-self. Imma fejn għanna l-MPLs eh, verament fi situazzjonijiet dramatiċi mħabba l-konsekwenzi soċjali dawn iġibu, dawn il-non-performing loans l-NPLs dek il-debituri ikunu ta' żewġ tipi, dawk li jkunu eh, dawk strateġiċi, u mbagħad dawk li huma parti minn problemi soċjali kbar Il-risposta hawnhekk mhux li nbidlu il-kultura tal-pagament imma li ngħinu dawk l-ifqar dawk li ma jistgħux l lura. Ġifiri rridu nagħmlu l-affarijiet separati. Ma rridux aħna e, nġibu problemi s-sistema u tal-banek għax riżultat ta' dan li ma jkunux jistaw jgħatu self kemm huwa suppost ġifiera settur primarju tal-ekonomija hemm bżonn ngħinu n-nies fqar. Now, one question. Diversi mistoqsijiet saru eh, dwar il-kwissjoni tal-krizi forsi, reċessjoni li diħlin fija jekk il-Bank Ċentrali għandix lodda biex kun tista' tindirizza. Il-risposta iva hija, il-Bank Ċentrali Ewropea għandha lodda biex tista' tikkonfronti dit tip ta' kriżi, imma il-pożizzjoni eh, li għanna bħalissa hija ħaġa li eh, ġa takkomoda għanna imaxijiet negattivi. Eh, u dina ħaġa li situazzjoni li ħaddum għal ċerta żmien u għalla volja deċidejna li niqfu fil-net asset purchases eh, eh, l-stock li għanna fil-prezent eh, jibqa dak li hu għal ċerta żmien. Nħabba li meta l-bonds u aħna raġaw nixxom mill-ġdid. Xi tfisser dak li huwa numri u ċifri, ġivri aħna nkomplu nixtru dis-sena u s-sena li għaxi 15 il-biljun euro bonds kull xar li huwa più meno dak li aħna konna qed nixtru fil-aħħar tliet xhur ta' sena li għaddiet. Kien hemm iżet minn mistoqsija waħda dwar jekk il-politika ta' monitoraġġ kien e, e, enitx e, l-equity. Aħna tħanna f'ċerta fil-fond biex nippruvaw nifmu x'inhuma l-effetti tal-politika monetarja fuq id-distribuzzjoni tal-ġiet. Hija ċara li kull deċiżjoni ta' politika monetarja għandha effetti ta' distribuzzjoni. Meta nbidlu l maxijiet nbidlu il distribuzzjoni bejn il-kredituri u d-debituri, bejn iż-żgħażagħ u dawk ta' xitta età. Imma bla dubju li l-xiri ta' assi kjuj e għandhom impatti ta' distribuzzjoni li huma viżibbli u iżjed diretti għax met nħabbar l-assi jizdiedu u dawk li jkunu eh, dawk li għandhom lass daw lassi huma dawk li għandhom nis zet onja. Ġifieri il-mistoqsija jekk il-politika tagħna qed eh, eh, tikkawża li d-distribuzzjoni qed mur għall jekk tirrifletti fuq kollox il-risposta hija le għax għalla volja fil-żmien qasir jista' id-distribuzzjoni eh, tmur għall-lar, imma dak l-iżjed eh, tagħmel għall-lar id-distribuzzjoni iżjed minn kwalunkwe ħaġa huwa l qat meta il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropea suċċess huwa fej waslet għal żieda fl impiegi kif kifat fil-bidu ta' din il-risposta mistoqsija indirizzat, waħda mistoqsijiet indirizzat eh, l-kwistjoni ta' l-aċċess tal-SMEs għal kreditu. Jekk l politika tagħna naqset jew illimitat l-aċċess tal-kumpaniji żgħar u medji għal kreditu, il-risposta hija sempliċement le. Eh, aħna eh, fil-programmi tagħna joħolqu spazju, ħalqu spazju fil-balances tal-banek biex ikunu jistaw jiselfu Eh, iżjed l-kumpaniji żgħar medji u l-informazzjoni konna li għandna mill-2013 li la minn meta bdejna l-LTROs mhumiex eh, self bla kondizzjoni, l-LTROs huwa self li jingħatu jingħataw l banek jekk bil-kondizzjoni li huma jiselfu lill-ekonomija reali Ma nafux xogħol ta' l-kwestjoni ta' 29 euro minn kull 100 minn fejġiet li tqajmet. Wieħed jisma' li l-finanzjar monetarju ta' deficit hija l-soluzzjoni tal-problemi kollha, waħda mill-mistoqsijiet li tqajmet qabel. Hija ħaġa inkredibbli, frankament, għax meta inti tiffinanzja forma monetarja meta kien dispost għal pajjiżi li jum li jużaw dat tip ta' fenomenu qabel l-euro. Is-sitwazzjoni kienet pjuttost ħażina. Eh, kien ikollhom inflazzjoni għolja u kien ikollhom għad gbi ikbar minn pajjiżi li ma kienu jużawx dak it-tip ta' finanzjar monetarju. Imma ħaġa li hija paradoss eh, paradostika hija li tisma' tip ta' soluzzjoni ta' finanzjar monetarju minn nies li kienu kontra il-finanzjar monetarju. Kien jikkonsidrawha bħala reazza l-bieraħ. Jien naħseb li eh, tajt reazzjoni għal maġġoranza tal punt li tqajmu eh, ħaġa li xtaqt nagħmel referenza li hija l-perspettiva Meta aħna nieħdu jekk aħna nieħdu ritratt ta' sitwazzjoni llum b'forma statika naraw sitwazzjoni fej il-konsum qed jiżdied b'forma qawwija, investiment qed jiżdied appoġġjat mill-politika monetarja tagħna l-esp l-żieda eh, fil-esportazzjoni hija inqas imma għada pjuttost tajba u s-suq tax-xogħol għadu għadu b'saħħtu. dana kollu eh, da kollu qed isir brati ta' tkabbir ekonomiku iżar u iżar. Qed nisimgħu informazzjoni inqas minn dak li konna nistennew għal iżjed żmien minn dak li konna eh, nipretendu ftit xurilu. Ġifiri, aħna fil-bidu kena eh, informazzjoni, eh, inqas informazzjoni u għadna li nkomplu najdu li xiftit minn dawn dal-momentum iżjed dajjef kienu riżultat ta' fatturi temporali U ma speċifiċi għal ċerta setturi u ċerta pajizi. Dak li fil-karozzi, per esempio, u eżempju Eh, ta' tnaqqis temporanju. Ma' hemm ukoll li hemm ukoll ċerta kawżi iżet permanenti ta' dat tnaqqis fit-kabir ekonomiku. U raġunijiet il-kawżi huma eh, ħajbqgħu hemm. Waħda minnhom hija sempliċi raġuni li fl-2017 kienet sena pjuttost eċċezzjonali meta tqabbilha mal-averages eh, mal-medja storika għalhekk l lura lej triq li għandha menta tkabir ekonomiku pjuttost inqas. Aħna għanna saqsu l-nofusna hija dana huwa dak li jgħidulu seg, jiġifieri eh, eh, b'xi mod ieħor tibatti xi ftit jew diħlin fir-reċessjoni. Dan huwa naqis eh, li li mhux diħel fir-reċessjoni ma jista' jkun fazi ta' fej dibattiet u jkun iżjed twil minn dak li konna nasbu qabel. U da fuq xiex jiddependi, raġun saqsu, xinu ma l-fatturi li waslu għal dan il-naqis fit-kabbir ekonomiku u l-fatturi essenzjalment għandhom xaqsmu ma kienem ovvjament dak li ġara fiċ ċina xi kien hemm tnaqqis hemmhekk, hemm ċerta nuqqasa ċerta ġeopolitika Allora l-mistoqsija hija kemm ħaddum, ħam ħajdumu dawn nuqqas ta' ċertezzi ġeopolitiċi, daw ċirkustanzi ġeopolitiċi, xi mod ieħor jikkwestjonaw il-pilastri li fuq li fuqhom eh, mbena l-ordni ta' wara gwerra dinija. U dana ovvjament jikkwestjoni l-Unjoni Ewropea u nnifisha għandhom x'jaqsmu ma' Brexit, għandhom x'jaqsmu tensjonijiet fuq il-kummerċ maċ-Ċina eh, fejn eh, mhux qed jaċċettaw sistema multilaterali. U xi oħrajn isir imorru għallar. U r-riżultat da kollu imma huwa lis xi ħaġa għażmin li ġej. Xi inċertezza li ħadd kompli tibiddel in natura. U din għandha spiża magħhas prezz li hija il-fiduċja aktar baxxa fil-negozju fil-konsumatur. U għal din ir-raġuni issa qed nistudjaw is-sitwazzjoni kif qed qabel. Jiena naħseb President l-impressjoni tiegħi naħseb u ġibtx għal mistoqsijiet jekk insajtil xi ħadd niskuża ruħi. Grazzi. Grazzi President. President Draghi. Biex nagħlqu da dibattitu issa il-kelma lill-President Amato. Grazzi, Sur Draghi, tal-mijġatija kellum. Da iktar ikin qisu smieħ milli analiżi tar rapport tas sena l-oħra, imma li għadi ħaġa tajba nixtieq ningrazzjak tar rikonoxximent tiegħek tax-xogħol li qed jagħmel il-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq nirringrazzja wkoll is-Sur Broskis għall prezenza tiegħu għaw u l-kollegi li tkellmu, kollegi li naqbel magħhom u ħrajn ma naqbilx. Jiena naqbel ma' sudrak li ma nix ninkunu jinqodu bil ma nagħmlu xejn nkunu kontenti fl affarijiet Għan esperjenza bi kriżi. Għanna Unjoni Monetarja b'saħħitha ma tagħna xi kwistjonijiet pendenti li semmew xi wħud minnhom fil-fatt. U hemm affarijiet oħra li għandhom bżonn eh, azzjoni deċiżiva u importanti li naħdmu flimkien u nħoss li m'għandniex sempliċement noqogħdu bil-qeda kuntenti bli għandna. Hemm tliet punti li tkellimna fuq b'mod unanimu għanna bżonn integrazzjoni finanzjarja iżed fl-għaqda tas-swieq Ewropej li twassal għal stabilizzazzjoni tal ewro aħna għandna bżonn nirrispettaw l-SDGs fil-kuntest ta' politiki monetarju, mbagħad ovvjament il-ftehim ta' Pariġi. U l-istituzzjonijiet għandhom bżonn illi jirrispettaw dawk l-SDGs u l impenju kollha. U punt li semma wkoll Misur Draghi huwa il-xogħol fuq it-trasparenza minnaħa tal-Bank Ċentrali Ewropew li nikkonsidraw l-indipendenza tal-politika monetarja tagħha u u li jemmim nisel fi trattati. Allura kontabilità, trasparenza, indipendenza, dan huwa triangolu huwa diffiċli ħafna biex nżommu. Grazzi. Grazzi kollega Mato bekka laqna d-dibattitu il-voti seħħ għada. Il-punt li jmiss fuq l aġenda tagħna u rapport mill-kollega tiegħi is-Sur Torfez fuq l-Unjoni Bankarja, ir-rapport annwali tas-sena l-oħra. Erba' minuti għar-rapporter jista' jibda. Grazzi ħafna President, tajtajtni l-kelma. Ikolli ngħid li jiddispeċini li Mario Draghi se jitlaq mill-awla aħna u nibdew da dibattitu ikolli ngħid li huwa xie ta' diżappunt meta meta jiena smajt il-battitu preċedenti forsi il-kollegi xi kollegi tagħna ma jiftakrux fl-istorja li sa mill-aħħar gwerra dinjija it-tieni gwerra dinija jekk taraw x'ġara mill-1945 il-qoddim taswa l-konklużjoni li primarjament kien hemm sensiela kien hemm kullana ta' devalwazzjonijiet kull Finlandja il-każ pajjiżi oħra wkoll. fl-1956 tiftakru li r-Renju Unit innifsu kien f'periklu serju minn dak iż-żmien law il-problemi ma muniti u devalwazzjonijiet, sempliċement storja kontinwa di. Willy Brandt tal-Ġermanja kien kanċilir żagħżugħ dak iż-żmien. U meta naqra dak li kien qal dak iż-żmien, jesprimi fil-fatt fil-kitba tiegħu it-tħassib tiegħu fil-problemi eh, ekonomiċi li kien jara fl-Ewropa. Il-proposta tiegħu dak iż-żmien kienet li l-Istati Membri tal-Ewropa għandhom isolfu l-problemi tagħhom billi joħolqu Fond Monetarju Ewropew kien issuġġerixxa li 20% ta' riservi tal-munita tagħhom għandhom imorru għal riserva biex isolvu problemi futuri. Imma ovvjament kien hemm kundizzjoni marbuta ma' dan li rridu li rridu nitalmu nżommu mar-regoli u hemm huma diffikultajiet matul is-snin. Nasma interessanti ħafna li mmorru lura f'dak li qal Willy Brandt dak iż-żmien. Fej jitkellem fuq il-kwistjonijiet tal-munita u jitkellem fuq il-Ġermanja b'mod speċjali u jgħid bil-Ġermani bil-Ġermanis ħanajt illi ir-regola ta' parità bejn l-ekonomija, miżuri ta' ekonomija u ta' munita ġew repetuti għal darba tnejn u iżjed. Minn dak iż-żmien law, mid-diskors ta' Brandt, rajna kull ma jmur problemi dejjem jikbru tal-munita fil-politika monetarja Ewropea. Dinja waħda mir-raġunijiet għaliex 20 sen ilu ħloqna l-euro. Issa na sistema iktar b'saħħitha milli qatt kellna qabel. Li s-sistema hija 100% garantita lesta biex tirċifi xi xokkijiet li tista' tiffaċċja aħna rajna fl-2008 il-sistema ma reġieċ 100% xokkijiet fis sistema bankarja imma regoli nħolqu f'daw l-axħar xar snin konna eh, dawk li isegwu eh, l-ekonomija Ewropea żgur eh, li indunaw kien hemm bank li ma setax jirriżolvi l-problemi tiegħu u dan instabet soluzzjoni tajba liħ b'mod paċifiku mingħajr xokkijiet. Kien hemm bank ieħor li għadda minn dil problema. Allura kien hemm problemi, hemm stislif il qed jiġi E, eh, lura imma din f'pożizzjoni ferm aħjar milli konna armajn 50 senilu. ilu. Grazzi, grazzi kollega Torvalds. Il-kellimni jmiss fisem il-Komissjoni huwa il-Komissarju Prezenti, il-Komissarju Dombrovskis. Sur ċe, onorevoli membri, l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja l-sur eh, eh, l onivri membru eh, li għadu kif tkellem għal rapport tiegħu li huwa rapport eċċellenti fuq dak li ġara s-sena l-oħra, fi dak li għandu xieqsam finanzi kif koll stabilta finanzjarja. Ħafna was għamilna ħafna fuq bħala għafas regolatorju għal l-istituzzjonijiet eh, finanzjarji imma x-xogħol għadu mhux mitmum sal-aħħar 100%. Aħna kuntenti bil-kontenut tar-rapport li jisħaq fuq l-impenn kontinwu Me debattu ta' sena l-oħra kuntent nara li kellna xi progress tangibbli l-ewwel. Kellna ftehim tal kim sejaħ pakket bankarju li ġi negozjat fi sem il-Parlament ukoll, pakket bankarju li jisaxħax il-qafas potenzjali u biex ngħinu l banek biex jassorbu problemi fi żmien ta' kriżi ix-xogħol għadu għaddej u aħna lesti aħna inħassu l-qoddim illi eh, ix-xogħol jiġi mitmum nittamaw dan jisir qabel il-Parlament jieqaf għal elezzjonijiet u mbagħad it-tieni għandna li fil-Kunsill kien hemm adotta fl-2017 eh, fuq l-adozzjoni li tinkludi adozzjoni tal-Kummissjoni fuq komunikazzjonijiet u taħt ir-rapport ta' Roberto Galtieri u membru tal-Parlament ieħor kien hemm eh, rapport fuq eh, self għal futur u intwera li kapital bankarju qed ikomplu jitjiebu il-leverage bankarju naqas fl-istess ħin għandna l-balance sheets li qed ikomplu jinżlu l-isfel il-Kummissjoni tinkoraġixxi u tirċivi kuraġġ meta tara l-Istati membri li qed iwettqu azzjonijiet biex itejbu s-sitwazzjoni bankarja. Imma fl-istess ħin il-livelli differenti għal NPOs fost Istati membri jridu jiġu indirizzati iżjed. U fil-pjantazzjoni tal-NPOs għandu jiġi implementat bi sħiħ It-tielet, għat ta' skandli ta' ħsil ta' flus eh, li jinkludu banek ukoll eh, Ewropej deru dawn l-iskandli kif kol komunikazzjoni u l-Komissjoni ħarġet Komissjoni wkoll fuq fuq eh, pass li għandhom jittieħdu u azzjonijiet fuq każijiet ta' ħasil ta' flus. Saħħaħna wkoll il-lodot biex l-awtoritajiet jissiltu kontra ħażil ta' flus. Inserraħ fuq l-appoċ tagħkom biex nagħlqu konkluzzjoni eh, eh, taħdidiet sa qabel din leġislazzjoni fuq dan. Exposure bankarju huwa punti ieħor fejn aħna naqblu ma l-pożizzjoni tal-Parlament għandha implikazzjoni serji fl-2018 il-Kummissjoni kollu ppreżentat proposta għal qafas regolatorju fuq securities ta' bonds bilan biex innaqsu iżjed id-differenza bejn il-banek u s-sovereigns. Il-Kummissjoni taqbel ukoll fuq il-ħtieġa biex kun hemm stateku ġust għall parteċipanti Eh, u anke użu ta' teknoloġiji innovattivi dan dak der fil-komunikazzjoni tal-fimtek li ħadet il-forma ta' pjantazzjoni u kopriet għatta inizjattivi li tinkludi iċ-ċiber reżiljenza kif semmejt minkejja dal-passi l-qudiem għadna maħniex fil-port. Hemm bżonn isir iżjed fuq il-backstop komuni għas-Simple Resolution Fund u lidis. Jiena kuntent ħafna li fir-rapport hemm rikonoxximent fuq ix-xogħol fuq dal-proposti bħala common backstop qegħdin nagħmlu progress il-ftehim f'Diċembru tas-sena l-oħra fil-Euro Summit issa jrid jiġi implementat malajr u nittamaw dan isir sa nos dis-sena. U il-mekanizmu Ewropew għandu jkun integrat fil-UN framework. Dan ikun parti importanti tal-tevitajt tiegħu. Sfortunatament għandna għadna lura e, f'dan li ngħidulu t-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja, allura nisħaq fuqhom biex tifanalizzaw ir-rapport qabel ma tieqfu għall-elezzjonijiet u nisħaq fuqkom li tħarsu lejn l-Unjoni Bankarja bħal inizjattiva illi jibbeneferu minna iċ-ċittadini kollha. Aħna għamilna ħafna met sakemm bdiet il-kriżi, fl-istess ħin aħna aħna inżommu ruħna kon kontabli u nwieġu fuq din l-Unjoni Bankarja. Effettivament allura baqa ftit żmien fdaċ ċiklu politiku u rridu nagħmlu eh, progress Eh, tangibli għall-laqda bankarja. Grazzi. Grazzi Kommissarju. Grazzi l-ewwel kelliem. Grazzi l rapporter u lilek sur Kommissarju jiena naħseb l-Onorevoli Hokmar kellu meta din niċċelebraw il-20 sena tal-Euro u importanti naraw u nibbilanċjaw kemm imbidlu l-affarijiet. Dassu huwa fuq riski li tanalizzom, li tużom u tiddistribwihom. Il-ġebla tax-xewka tal laqda bankarja hija din illum għandna opportunità aħjar biex ninanalizzaw ir-riski. Wieħed mill-vantaġġi tal-IRD imma għal-ħolqien ukoll tal-awtorità supervizjoni f <clears throat> f'pożizzjoni aħjar biex narfu r-riski dejjem kien hemm kriżi, imma l-mistoqsija hija kif ħaniffaċċjaw u noħorġu minn kriżi u l-ħolqien ta' backstop komuni u leġiżlazzjoni aħjar li qed toħroġ fuq ehm, it-tislif u anke li jardi tiċċara l-affarijiet fuq ir-riskju u r-riskju li jiġi distribwit għax issa l-leġislazzjoni li għandna għandha e, prekondizzjoni importanti ħafna għall ekonomija tal-Unjoni Ewropea li tiffa biex tiffaċċja kriżijiet ġodda li ġejjin illi aħna noħorġu minnhom aħjar milli konna qabel. Allura grazzi lir rapporter u l-Kummissjoni u għamindu illi għadna għatanna ħafna x'namlu imma ma ninsewx eh, x'kemm għamilna progress. Grazzi Onorevoli Hockmar kus Sassur Fernandez għal minuta u nofs. Marlof sinar tajb li kulħadd u grazzi ħafna President. Grazzi wkoll Viċi President tal-Kummissjoni tal-li jgħat hawnhekk magħna L-ewwel net, ovvjament nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Torvalds għall kooperazzjoni tiegħu, għall ħidma tiegħu u l-rapporters l-oħra biex naslu għal dan il fejm għal dan it-test li se nivvotaw għadha filgħodu. Nixtieq ukoll ngħid però li f'dan ir-rapport li aħna qegħdin nitkellmu fuq l-operat tal-Unjoni Bankarja huwa neċessarju imma aħna għandna bżonn nkunu kapaċi wkoll illi naraw il-qafas istituzzjonali tal-Unjoni Bankarja. Dan il-Parlament għamilna sforz kbir din leġislatura, speċjalment dawn l-aħħar xhur biex nittrattaw il-paketti ta' tnaqqis tar riski, ġifiri il pakkett eh, bankarju. Imma għandna bżonn nagħmlu sforz addizzjonali dawn l-aħħar xhur biex inkunu nistgħu naslu biex ikonna deposits li jkunu siguri skema ta' depositi sigura biex hekk ikonna uh, dejn pubbliku illi jkun beni pubbliku u sigur backstop jiġifieri u fejn nistgħu jkollna appoġġ. U għalek aħna diġà xejna l qudiem biex innaqsu r-riski, però importanti wkoll biex inkunu nistgħu stant nitolbu minn dan il-Parlament li jkunu kapaċi li nisfruttaw dawn ix-xhur li baqanna biex inkunu nistgħu tassew ikonna dan l-iskema ta' depositi strument tant neċessarju biex l-Unjoni Bankarja topera s-sow, speċjalment jekk ikonna il-kriżi illi kellna xi għaxar snin ilu. Grazzi ħafna. Fernandez, Grazzi lilek, Sur Fernandez. Is-sur osoket mis-sissa. Grazzi President tal-kelma Sinjuri, nixtieq nirringrazzja u nirrakmanda r-rapporter għax-xogħol tajjeb li wettaq għal darra f'dar rapport li ddaħħal membri mill-membri kollha. Membri mill-kumitati kollha. Qed nitkellem fuq stabilità finanzjarja jiena kuntent nara li fir-rapport tiegħek trid iżżomm e, id-diversità ta' mudelli bankarji differenti. Aħna ma rridux sistema bankarja monolitika u r-rapporter għandu raġuni semmi każijiet ta' ħasil ta' flus. U l-xer u li li baqa ta' dejn fis-sistema bankarja li tibqa' kbira ħafna delegazzjoni pollakka fil-grupp ICR tappoġġja r-rapport tiegħek. Grazzi ħafna, grazzi ħafna is-sur Ozok u issa jmiss lis-sur Viegas jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Il-mistoqsi li għandna npoġġu quddiemna huwa kif għamilna s-sistema finanzjarja biex li tkun kapaċi eh, tiffaċċa l-problemi għall-Unjoni Ewropea għad għandna l-problema tas sistema finanzjarja, għad għadna mħasba billi, e, billi natfu l-balance sheets tal-banek mingħajr ma nsaqsu l-mekanizmi, għal-mekanizmi li hija l-er e, il-bidu, il bażi tal kriżi finanzjarja f'dawn l-aħħar snin, aħna konna nħarsu lejn il-balance sheets tal-banek, e, konna din insolvu ir ratios imma daw ir rejxo jibqgħu għolin ħafna imma ta' għaddejjin illi joħolqu megabanek u jibqgħu ta' problema għall futur u fl-aħħar aħna rnexxielna illi ikollna l-ISM li, tkun ta' servizz imma dan ifisser iżjed eh, eh, eh, flus tan-nies fil-banek. għandna npoġġu l-banek għas-servizz tal-ekonomija mhux il-kontra. Grazzi. Mela, fl-leġislazzjoni totalitarja u antidemokratika għax mill-2014 l-istat membri tilfu s-sovranità bankarja tagħhom u dan għall-unur tal-Bank ċentrali Ewropew m'hemmx kontroll demokratiku reali għal dak li huwa trasferiment tas-seta' l-Frankfurt fejn hemm il-burokrati tal-banek. Iġfedin nitkellmu fuq sistema bankarja illi m'għandix snin u jekk ikun hemm xi reċessjoni jew xi kriżi il-depositi tal-klijenti se jkunu ovvjament jisparixxu għal daqstant jista' jkun hemm insolvenza permanenti minħabba l-federaliżmu tal-Ewropa periklu kbir għal l-istati membri kollha fisem li demokrazija u fl-interess ġenerali taċ-ċittadin għandna bżonn eh, intemmu din l-aberazzjoni tal-Unjoni Bankarja biex ikollna aħna stess il-kontroll fuq il livell nazzjonali tal-banek tagħna. Fin dank kollegi munnu, isfult fa' Grazie ħafna kollega, U issa l-onorevoli Lankin. Grazzi, nirringrazzja r rapporter Ovvjament, Eh, adotta l-pożizzjoni tal-PPE ma nirringrazzja r-rapport. Smajna l-aħħar żewġ kelliema it-tnejn li huma ppreżentaw emendi il-gwa jrid neħi l-Unjoni Bankarja kompletament u li FD irridu xi ħaġa oħra u jekk ħanamlu dan nissom naqbdu nippakkew nitilqu. Sempliċement nixtieq ngħid xinu ma l-punti prinċipali li ġew misħu għammi rapport għal kulħadd jaf il-kriżi bankarja minn fejn ġiet. Ġiet minn nuqqas regolamentar fis-sistema bankarja. Is-settur kollu kemm hu sofra u kellna diversi biċċiet ta' leġislazzjoni li tkellmu fuq diversi miżuri regolatorji lan ah, għalina l-iktar ħaġa importanti huwa proporzjonalità bejn banek żgħar u dawk kbar. Is-sistema ta' is-sistema tal-Istati Uniti għandhom l-istess sistema. Anke li niġġieldu kontra ħasil ta' flus, din hija xi ħaġa li tiġi tiġi implementata mill-Istati Membri tielet irridu niffaċċjaw il-problema ta' krediti dan iridu jkunu ikun tkun self u rridu niffaċċjaw għad il-problema il-modell e- e- e- bankarju Ewropew irid ikun bla dubju u l-Ġermanja kemm il-darba saħqet fuq dan u repetiet. Iridu sistema ta' garanziji meta nneħħu id-diversi riski li għandha għandu jsir sa tmiem din leġislazzjoni kunu naħseb jien nistgħu nimxu b'mod effettiv. Is-Sinjura Beres imis. Grazzi President. Sur Vice President, Naħseb hawnhekk għandna eżami ta' rapport utli ħafna fuq is-sitwazzjoni tal-Unjoni Bankarja. Inti diġà fakkar ċerti punti nixtieq ngħid min-naħa tiegħi kemm l-operat tajjeb tal-Unjoni Bankarja huwa essenzjali għall-operat stess tal-ekonomija tagħna. U hawnhekk nixtieq nagħti attenzjoni tagħkom fuq żewġ messaġġi essenzjali. L-ewwel messaġġ huwa il għandna bżonn nimorru lil hinn kif semmejt inti l-kwistjoni tal ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jobbliga li nsaħħu l-awtorità mod partikolari l-għażla li eh, għamilt int bl-appoġġ tal-Parlament tal awtorita Bankarja Ewropea biex issir ta' so pool li tiġbor ġifiri mal istituzzjonijiet l-oħra biex eh, tiġilet kontra il-ħassil tal-flus biex dan isir element determinanti dan huwa possibbli biss b'reviżjoni tal-awtoritajiet ta' superviżjoni u aħna nixtiequ illi l-Kummissjoni eh, tappoġġana ġifiri anki mill-Kumitat b'aċċoranza kbira. Mbagħad it-tieni messaġġ hawnhekk huwa dan il-famuż debattitu bejn it-tnaqqis tar-riskju u l-qsim tar-riskju aħna għandna l-impressjoni li ximda ċerti stati membri jew ċerti membri ta' dan il-Parlament għandhom kapaċità illi e, jiżolqu b'mod inaċċettabbli. U dan jagħmel parti mill-Unjoni Bankarja mill-ewwel ġurnata lek għandna eżiġenza illi minħabba dak li għamilna għal naqis tar riskju taħt pressjoni ta' żmien minn ċerti stati membri jiġi akkompanjat jiġi wkoll dovut bħala kumpens bħala impenn għallili su għalhekk aħna wkoll noddu fuq determinazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea biex nkunu nistgħu navvanzaw. Vielen Dank, Frau Kollegin Beres. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Stabati. Sur President, Armajn sena ilu Mario Draghi tqal li din il-Kamra Idis kien ultra ekstra importanti. Is-Sur Langen tkellem fuq ir-riski. Imma din l-iskema ta' garanzija eh, eh, ta' bil-fors hija importanti. Il-banek jippruvaw jattu il-balance tagħhom. It-tieni, is-sur Draghi qed joħloq eh, bedlons ġodda billi jisforza lill banek li biex jieħdu riski illi s-soltu ma jihdux u t-tielet għanna l-problema ta' perikli morali moral hazards. Jekk kulħadd huwa responsabbli mbagħad ħatmu responsabbli b'mod individwali, jekk xi ħadd se jħallas il-kont, allura ovvjament. Eh, daw se jagħmlu li jridu. Irridu noqogħdu attenti għall effetti ta' kontaġġju fl-għada bankarja. Grazzi. il kellimni jmiss is-surur Ban Crespo. Grazzi ħafna President Mill-bidu tal-Kummissjoni Ekonomika u r-riforma bankarja kbira eh, fallit. L-Ewropa illum mhijiex iktar protetta jekk ikun hemm kriżi finanzjarja. L-Unjoni Bankarja eh, dak li nistgħu nagħmlu, però qegħdin naraw li l-SMEs qed isofru skapitu tal-kumpaniji l-kbar u rek diffiċli li jkun hemm bank li se jkun salvat bil-flus pubbliku il-Bank Ċentrali Ewropea pal banek privati kollha raw ukoll attivi tagħhom quddiem il-klijenti tagħhom u raw il-fondi tagħhom għal daqstant min-naħa tal-konsumaturi djar dawn huma l-aħħar tħassib min-naħa tar-regolatur. U lek aħna għandna bżonn, sinjuri, sistema stabbli permezz ta' vot popolari u demokratika, imma l-Unjoni Bankarja mhijiex dan il-kuntest, anzi bil-kontra maħniex preparati aħjar biex anzi nidet nindefendu l-banek kontra n-nies. L-Onorevoli Falli, grazzi President jiddispiċini s-sur Langintella imma u xtaqt forsi nsaqsih x'jaħseb mill ċertu bank illi anke jedha fis-settur navali mhux mhux sew li jkollna atteġġjament illi jekk ma jkunx sensibilità jiddispeċini li ħafna drabi illi permezz tal-mekanizmu ta' viġilanza u suġġerimenti ta' ċertu banek privati kif anke kien hemm fil-medja tal-Ġermanja permezz tal-istress tests għandu jkun iktar sensibilta f'dak li għandu x'jaqsam ma' suġġett bħal dan. Il-Ġermanja, Franza li rċivew miljuni, mijiet ta' miljuni ta' euros biex e, jisalvaw il-banek tagħhom. U jrid tkun ftit sensibilta f'dak li għandu x'jaqsam min bħalissa qed jagħmel affarijiet biex wieħed jevita li jinħolqu li ma jinħolqux problemi għall-Ewropa kollha. Fin danka kollegi Valli e sfol. Grazzi, onorevoli Valli, u issa onorevoli Rosati. Grazzi ħafna. Poczyniliśmy w budowie Unii Bankowej bardzo. Grazzi, naqbel. Għamilna ħafna progress biex nibnu l-Unjoni Bankarja. Inna namlu dan għal-armajn seba snin imma għadna ma temmejni ix xogħol tagħna, rrid niġbidilkom l-attenzjoni għal tliet punti prinċipali li huma ta' importanza. L-ewwel irridu intemmu l-proċess ta' finanzjament tal-fond ta' likwidazzjoni ta' banek. Kienet ikonna problemi biex nibdlu mekanizmu ta' stabilità tal-banek, kollegi qalu diġà qatt m'għandniex sistema għall garanzija tad depożiti għandna di għandna bżonna ħafna u l-aħħar ħaġa li tnejtuha għandna wisq e, eh, dejn ħażin li aktarx qatt se jerġa' jitħallas. Dan huwa ta' pis kbir <coughs> u se jagħmel il-ħajja diffiċli għalina biex noħorġu mill-kriżi Għandi minuta u nofs, le? Minuta u nofs. Allura dak kollu se jagħmel ħaj iktar diffiċli biex e, e, kriżijiet e, futuri inkun nistgħu nelbuhom. Irridu ntemmu x-xogħol fuq l-għada bankarja. Grazzi ħafna. Grazzi Onorevoli Rosati, skużani, kien żbalti Issa, l-Onorevoli Peti Kajnen, għal minuta u nofs. Għaxar snin wara l-kriżi finanzjarja huwa żmien tajjeb sabiex aħna inħarsu lejn dak illi ġara. U nħarsu wkoll kif l-istituzzjonijiet indirizzaw il-problema permezz tal-Unjoni Bankarja. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni għal rekwiżiti kollha illi mexxew il-qudiem biex inkunu nistgħu nwaffqu l-Unjoni Bankarja anke f'din il-leġislatura. Nirringrazzjakom tal-li fimtu dan fuq livell politiku. Issem tlet kwistjonijiet. E, dejn zejiet li għanna, servicing ta' djun u l-investimenti. Hemm finanzjament sostenibbli naturalment U meta għajt ħares nejn kif jopera bank u kif isellef bank, wieħed ikun jista' ukoll jinduna kif taħdem is-sistema u kif se nirregolaw ir-regolaturi bħal eh, venture funds u tipi ta' fondi oħra illi jimxu ma' dawn ir-rekwiżiti. ħalli bekk ma nerġawx impoġġu friskju l-investituri tagħna. Din hija xi ħaġa li l-Parlament u l-Kummissjoni jridu jisibu soluzzjoni għaliha. Grazzi Onorevoli Pieti Kajnen, naslu issa l-proċedura catch DI u jibda sur Caputo. Grazzi President. Grazie, President Biex nassiguraw is-stabilità finanzjarja hemm bżonn illi nsegwu l-aqda bankarja u sensiela ta' miżuri fuq ir-riski bankarji. Lan tal laqda bankarja u għal tigarantixxi stabilità finanzjarja li tippreżenta mudelli bankarji sostenibbli tal-Unjoni Ewropea u li tevita u tevita li twassal illi jkun hemm problemi permezz ta' u li ma toħloqx mudell uniku u tippenalizza banek żgħar jew banek oħrajn irrid biex intejbu s sistema bankarja għandna bżonn approċċ komuni anke kontra l-riċiklaġġ fl-Ewropa. U rridu ninfurzaw l-azzjoni tal-għada bankarja Ewropea. Però jiena inkwitat fuq dan is sistema bankarja e,